Ru għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna, iġifiri qed nitkellmu fuq il-dibattiti ta' każi ta' ksur ta' eh, drittijiet tal-bniemem prinċip ta' demokrazija għandna sija skont l-artiklu 135 ta' regola ta' proċedura, iġifiri se nitkellmu fuq persekuzzjoni ta' difensuri ta' dritt tal-bniedem fl-Azerbaġan. Is-sur Gerike. Sur Weigel? je zamudila priložnost za to da da možnost za il-Viċi President ta' qablek tilfet l-opportunità hija setet. Tatni il-ħin biex nitkellem, biex nitervjeni, messa għamna diskussjoni demokratika imma jiena ma stax nitkellem. Nittama li fil-ġejjeni aħna naċċertaw id-demokrazija u dialogu. Prerogativul vicepreședintelui. Mulțumesc foarte mult. Grazie, Hafna. Dan huwa prerogativa tal-viċi-president. Is-sur Gerike, issa, nisimaw. Signor President, eżis kollegi, fis-sena 2012 f'Mejju aħna eh, l-Azerbajġan rebaħ il-kontest tal-kanzunetti tal-Eurovision. tal kanzunetti tal eurovision kien hemm ħafna organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem li kienu ilhom jgħidu li hemm nuqqas ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem speċjalment minħabba li n-nisa u l-anzjani u t-tfal ma mhumiex qegħdin eh, ikunu rispettati aħna nafu wkoll illi hemm ħafna attivisti li qegħdin jgħidulna sejjer li jixxokjawna jiena naħseb li hija xi ħaġa pożittiva aħna niddiskutu l-Azerbajġan mill kummissjoni l-ġdida jiena qed nistenna li jieħdu pożizzjoni ċara favur id-drittijiet tal-bniedem anke fil-politika tal-ġirien tagħna u anke fil-kuntest tal-politika ekonomika tagħna. Kienet anke il-kelli kienet il-moderatriċi tal-son contest tal-Eurovision illi fost il-ħafna nis li kienu għatimaxu din it-televizjoni kienet eh, ħasset li għandha titkellem fuq situazzjoni ta' tad-drittijiet tal-midem qalet iwa tajjeb li wieħed ikun jista' jivvota, li wieħed ikun jista' jsemma leħnu. L-Azerbajġan, l-Ewropa tinneħarsu lejk. Eh, ħafna minn eh, nies tal-Azerbajġan nixtieq ngħidulhom illum iva l-Ewropa wkoll lesta li defendikom edha fuq in-naħa tagħkom u nixtieq ngħidulhom light your fire a favur drittijiet tal-bniedem. Sur Lamsdorf. Etnuhu għos narak, President. Jħassar li ma narawx aktar ta' imma nifraħlek fuq il-nomina tiegħek l-ħatra tiegħek, President, Signori, e, Situazzjoni fl-Azerbajġan hija ta' tħassib kbir minħabba l-kriżi fl-Ukrajina, l-vant nofsani l-Iraq. Aħna trattajna pajjiżi oħra imma sa hija xaġa tajba li sa nitkellmu dwar dan il-pajjiż fejn is-sitwazzjoni għad-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem marret mill-ħażin għall-ar. Il-gvern kabbara trażin awtoritarju fuq il-ħna politiċi indipendenti fl-Azerbajġan skont Human Rights Watch u Freedom House L-autoritajiet batu l-ħabs għall-inqas 40 attivist politika, difensur ta' dritt tal-bnidem, ġurnalisti u oħrajn fuq akkużi inventati eh, evażjoni fiskali, per eżempju, u tradiment dawn l-aħħar sentejn. U sa mill-Lulju li għadda il-gvern daru kol għal figuri politiċi u batom il-ħabs fuq ir-raġunijiet politiċi. Lejla Junius, id-direttur tal-Istitut tal-Paċi Demokrazija u l-raġel tagħha Arif Junis, l-istoriku. U l-President tal soċieta tal-Edukazzjoni Legali kollha kienu parti minn grupp li kienu qegħdin jagħmlu lista komprensiva ta' vitmi li ġew arrestati għal raġunijiet politiċi u issa huma stess jinsabu f'dik il-lista. Il-gvern għam restrizzjonijiet fuq l-attivitajiet organizzazzjonijiet mhux governattivi ħafna gruppi kellhom jgħalqu l-bibin tagħhom wara illi l-assi tagħhom ġew friżati u l-fondi blokkati. L-Azerbajġan qed jipprova ikollu profil internazzjonali fuq skala ikbar. Imma Azerbajġan issa għandu rwol importanti fil-presidenza tal-Kunsil tal-Ministri, Kunsil tal-Europa, tal U kien hemm anke minn ċaħat li hemm xi drittijiet tal xi ksur ta' drittijiet tal-bniedem u ftit tal-ġimgħat wara kull min ikkritikah kellu raġun. Grazzi ħafna Sur Lamstor fissa Sur Weidenholza. Iva, aħna nafu l-Azerbajġan illu jkun diskuss fl-Unjoni Ewropea u din xi ħaġa importanti ħafna aħna għanna l-konvenzjoni u koll illi hija importanti ħafna illi permezz tagħha rridu nkejlu wkoll il-progress li qed fl-Azerbajġan. Is-sitwazzjoni f'ċertu ehm, kuntesti marret lura u l-attività tal-NGOs kienet ristretta wkoll jien naħseb li drittijiet tal-bniedem Importanti li kunu mħarsa mħabba li naraw li kunu ħafna nis li kienu kundannati mħabba li kunu għati ġildu favur id-drittijiet tal-bnidem. Il-parteċipazzjoni ta' soċjetà ċivili favur dawn il-kondizjonijiet eh, għandhom jiġbdu l-attenzjoni tal-Unjoni Ewropea. Nasab li f'dan l-isfond ir-riżoluzzjoni rridu narawa f'dan id-dawl jiena naħseb illi hemm ħafna nies li qegħdin ikunu persegwitati minħabba l-attività tagħhom. Is-soluzzjoni tagħna hija li nagħtu sinjal tajjeb li nagħtu ehm, perspettiva Ewropea. Ma nistgħux aħna eh, nagħtu din il-perspettiva Ewropea jekk nibqgħu sejrin kif sejrin bħalissa. Grazzi. Sur xtetina. Mikro, mikrofonu baru.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 b'xorta ħażina, qed ngħid b'xorta ħażina għaliex l-Azerbajġan huwa wieħed mill-pajjiżi tal-sħubija tal-Vant, pajjiż importanti ħalli jkun hemm pont ma' relazzjonijiet tal-Kawkażi, mal-reġjun tal-Kawkażi. Il-test huwa bilanċat qegħdin insemmu il-każijiet ta' priġunieri politiċi f'dan il-pajjiż jien nixtieq nisħaq każ partikolari. L-avukat intagam għalih għam għaljef qed jiddefendi dawk li huma persegwitati politikament. Huwa każ tħassib dan l-aħħar huwa kien fi Praga. Irċiva il-premju Homo Hominaj mill-NGO persuni fil-bżon, people in need. Ek joġobkom, sinjuri, appoġġaw din ir-rezoluzzjoni meta tivvutaw dwara illum, grazzi. Grazie ħafna, President. Signora President. Fl-2012 kienem ħafna nis li protestaw f'Baku għal riformi demokratiċi. Il-gvern ovvjament għamel repressjoni l effetti tiegħu qegħdin inħossuhom għazzallum stess u dejmorru għallar. Il-soċjetà ċivili, l ġurnalisti dejjem kienu l-vitmi u jinella Nulus kienet il-prinċipali imma kuħat moħħu fl ukrajina u dawn jibqaw jaddu għaddejjin ġifiri bil-persekuzzjoni bil tagħhom il-ftejjim ta' eh, sħubija u il-negozjati għadhom għaddejjin għal għal-ftejjim iħor imma ma hemmx kundizzjonijiet fil-Azerbaġan fil m'hemmx progress hemm anzi l-affarijiet imorru għall-ar. Hemm bżonn li l-ftejjim ta' assoċjazzjoni jintuża għal benefiċċju ta' soċjetà ċivili għax inkella dak kollu li jedna qabel huwa biss klim fieraħ. L-Unjoni Ewropea għandha l-mezzi biex teġixxi hemm bżonn li tagħmel dan. Ult domnul Korraw. L-Onorevoli Koraw. Grazzi, President. Repubblika tal-Azerbajġan palissa għandha l-presidenza tal-Kunsil tal-Ewropa l-organizzazzjoni li tmexxi l-difiża dritti tal-bnidem u l-għodi ta' prominenza ta' demokrazija. Ir-Repubblika tal-Azerbajġan fl-istess waqt huwa pajjiż fejn, fl stess, id-drittijiet jiġu imkasbra mod sistematiku l-libertà tal-espressjoni fuq l-internet u l-libertà ta' ġema u assoċjazzjoni hija kontradizzjoni kolli ngħid enormi. L-Azerbajġan irid isir wieħed mill-ikbar fornituri ta' gas fl-Ewropa għalhekk mill-punt di vista kummerċali u strateġiku huwa ta' interess kbira għalina, imma ma kienx import, ma kienx daqshekk kbir l-interess tagħna għal protezzjoni ta' diritti tal-bniedem f'dan il-pajjiż. Aħbarijiet u rapporti ta' ċertu organizzazzjoni importanti jgħidulna illi hemm għexieren ta' priġunieri ta' kuxjenza il-ħabs għaliex esprimew femtom u dan eh, huma ġurnalisti jew blogger jew attivisti. U um, ddewx minn proċess ġust hemm min qed jagħmel strajk tal-ġuħ dawn huma żgħażagħ bejn 18 u 30 sena. Nitolbu sabiex l-Unjoni Ewropea tagħmel pressjoni fuq il-gvern tal-Azerbajġan ħalli jżomm ftehimiet internazzjonali, inkluż dak li permetti ilu li jkollu presidenza tal-Kunsil tal-Ewropa. L-Unjoni Ewropea hija l-ikbar eh, finanzjatur tal-NGOs u dawn il-fondi għandhom jiġu użati b'mod effettiv għaliex inkella inkunu qegħdin nagħtu darna lil dawk iż-żgħażagħ li jinsabu bħalissa l-ħabs qegħdin jitolbu biss għal daqsxejn dinjeta. L-Onorevoli Scott Kato. Flulju aħna rajna hekk kif il-gvern tal l-Azerbajġan għamil gwerra fuq soċjetà ċivili u ħaresna b'terrur qed jibatom il-ħabs għabbażi ta' akkużi inventati, motivati politikament. Lejla Yunus, Arif Yunus, Rasul Jafarov u Intergam Aliyev. Irridu nikkundannaw detenzjoni ta' difensuri ta' drittijiet tal-bniedem fl-Azerbajġan, natuhom profil u protezzjoni u l-grupp tal-ħodor innomina li Lejla Yunus għal premju Sakarov. Dan l-aħħar rajna l-Kumitat ta' Nazzjonijiet Uniti dwar prevenzjoni ta' tortura sospenda il-żjara tiegħu fl-Azerbajġan. L-Azerbajġan huwa firmatorju tal-protokoll kontra t-tortura. Fir-riżoluzzjoni tagħna aħna tlabna ħalli dawn l-akkużi vintati jitneħħew u ħeġġejna l-awtoritajiet tal-Azerbajġan ittem il-proċess tal-prosekuzzjoni diskriminatorja selettiva. Nitolbu sabiex twaqqaf l-azzjonijiet kollha li huma mirati għal libertà tal-ġema nitolbu l-Kunsill, il-Kommissjoni, rappresentantoli sabiex jitolbu għal ħelsin immedjat tal-difensuri kollha ta' drittijiet tal-bniedem u japplikaw il-prinċipju aktar għal aktar fokus speċjali fuq is-sitwazzjoni tagħhom. Aħna nitolbu wkoll sabiex in-negozjati għal sħubija modernizzata ma' l-Azerbajġan għandha titwaqqaf sakemm dawn il-passijiet tieħdu u r-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-Azerbajġan għandhom ikunu mirati sabiex il-gvern jagħmel passi ħalli tejjeb ir-rekord diżastruż tiegħu. Kostitwenti tiegħu semmi li każ u qalt li dwar it-batija li għaddej minnhom dawn iż-żewġ persuni li aħna li nsemmejt fil-bidu ma m'għandniex ninsewhom. Għanna nikkundannaw l-azzjonijiet bil-qawwi tal-gvern tal-Azerbajġan u nitolbu l-istess standards ta' drittijiet tal-bniedem kif aħna stess bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea nistennew u nitolbu, grazzi. Mult mes forte mult dawakum akum kupuntu reprezentanti. Grazzi ħafna. Issa imis l-rappresentanti tal-partiti nibdew bis-sinjura Grefin, l-sinjura Thun und Hornstein. Sinjura President, Dawk minna illi jitlu fil-Parlament u jitlu minna tal-Konsil tal-Europa jistaw jaraw illi hemm miktub illi l-Azerbajġan palissa għandu it-mexxija tal-Konsil tal-Europa. U eh, l-autoritajiet tal-Azerbajġan irnexxilhom jużaw il-konflitt li hemm palissa fl-Ukrajina sabiex ineħħu kull tip ta' ħarsin ta' drittijiet tal bnidem li kien hemm fil-pajjiż. Sfortunatament il-komunità internazzjonali mhix qed tirreaġixxi dak li tiġi bħalissa fl-Azerbajġan għandu jirriżulta fin-nomina mill-ewwel ta' rapporter u anka fil-fatt li aħna ma nibqax naċċettaw dawn il-tip ta' prattiċi Jahna rridu nikkonsidraw ukoll li ndaħlu proibizzjoni li tingħata il viza għal xi assistenti tal-Israelijas. Jiena naħseb li hemm ċertu kumpaniji Ewropej mhux ħanqod insemmi lil xi iżda kien hemm xi ftit kumpaniji li ddeċidew illi jisponsorjaw -il l-lop olimpiku fil-Baku. Ġifiri jina naħseb li għawek rridu noqodu attenti minħabba dawk il-kumpaniji jisu situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-pajis u l-lop olimpiku ħajin tuża sabiex il- il-mexxej jkun jista' jippromovi lilu lill-pajjiż, u jiena nixtieq ngħid li din hija riżoluzzjoni tajba it-tama li din ħad tkun l-ewwel pass biss. Grazie ħafna Signora Piri. Aħna kena erba attivisti politiċi u favori u dawk favori drittijiet tal-bina li intaħlu il-fil-ħabs mod illegali. Aħna qegħdin nitolbu sabiex nisimaw l-istorja tagħhom. L-Azerbajġan huma membru tal- Konsil tal-Ewropa għalhekk aħna rridu nisqu fuq id-demokrazija minħabba jekk il-valuri Ewropej mhumiex qed ikunu eh, eh, imħarsa, naħna rridu nitkellmu. F'dan l-ħarf t kien hemm ħafna nies li kienu persegwitati minħabba illi għazzardaw jikritikaw l-autoritajiet. Għanna din naraw li Rasal Ġaharov u anka nisoħren kienu imitfuqa il-ħabs għalfejn minħabba li huma tkellmu fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u dim il-Kunsill tal-Ewropa aħna fir-riżoluzzjoni tagħna nitolbu li dawn il-priġunieri politiċi jinħelsu minnu fih u nishtiqu illi nikkassigaw lil dawk li qegħdin jippersegwitaw lil dawk li verament qegħdin jiddefendu id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna Sir Czarnecki issa. Signora President, nirringrazzjak ħafna. Jiena verament nittama illi inti ħatkun kummissarju tajba minkejja l-fatt li l-Parlament Ewropew ħajitla viċi President tajba ħafna, però nawguralek, Signora Kummissarju tal-futur. Jiena nixtieq ngħid li dibattu tal-lum huwa importanti ħafna minħabba illi jġenna nagħtu ħafna iktar attenzjoni l-pajizi pajjiżi tal Kawkas tan-nofsinhar. kawkas tan-nofsinhar jiena naħseb li importanti ħafna illi nikkonsidraw din ir reġun ħabba dan ir-reġjun huwa importanti aħna nafu li hemm soċjetajiet f'dan ir reġun li qegħdin jippruvaw joqorbu iktar lejn l-Ewropa, lejn l-standards li aħna għandna fl-Ewropa u lejn il-valuri tagħna li aħna nħadnu. Jiena ltqajt ma' ħafna nies mill-Azerbajġan mill mill-Ġorġja u mill-Armenja li għallu li li huma jaħsbu fuq ħafna affarijiet bħalma eh, nikkonsidraw maħna fil-fat li aħna naħsbu bl-istess mod fuq ċertu punti anka dwar id-drittijiet tal bnidem fir-Russja kien hemm ħafna silenzju anka dwar dan il-punt dan l-aħħar kolli ngħid. Grazzi ħafna, ġenkuja barżoni l-bil-Pollak. Issa, Sinjura u grazzi ħafna ta' xewqa zbieħ. Eżis kollegi, huwa pjaċir kbir għalija kelli l-opportunità li nisma l-sur si jitkellem il-bira u l ġermania damet ħafna ħafna snin sabiex tkun tista' taċċetta l-passat tagħha aħna rridu kol nadattaw għal kunċett tagħna tad-demokrazija ma nistax naqbel ma ebda deċiżjoni li ttieħdet illi aħna rridu naraw illi servu dan il għanja naħseb il-istat sovran tal-Azerbajġan għandu id-dritt li jinvestika il-każijiet tal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem mingħajr ma jkun hemm influenzi minn barra illi tkun qed timpon l-Unjoni Ewropea minħabba li dinja xi ħaġa tista' tkun kontraproduttiva u tista' tmur ukoll kontra l-ispirtu ta' kooperazzjoni li promovew dejjem il-Parlament Ewropew. Aħna jekk l-Azerbajġan jixtiequ jiblu regoli interni għandhom jagħmlu da sabiex jirrispettaw il-liġi internazzjonali. Aħna rridu wkoll inqisu l-kuntest storiku ta' ċertu pajjiżi u nagħmlu dialogu magħhom. Jiena konvinta li hija l-Kummissjoni ta' ta' Venezia li tiġġudika s-situazzjoni kif rridu ngħinu għam rridu għam sabiex jimplementaw ir-riforma u sab mhux jeqirdu lilhom infushom. Is-sur Sean Kelly jekk mhux jagħtawek naqbżuhom ngħaddu sabiex nisimgħu l sinjora Gomez. Signora President, nixtieq illi ninaqat mal-kollegi li tkellmu billi nikkundanna l-mod ta' kif il-bloggers u ħafna eh, attivisti li defendu d-drittijiet tal-bniedem qed ikunu kundannati u persegwitati fl-Azerbajġan. Dan huma nies li qegħdin jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem u aħna nafu li hemm ħafna nies li mhumiex qed eh, jitresqu il ġustizzja, nies li huma ħatja ta' avatar tat taxxi u eh, skużawni evażjoni tat taxxi. Jiena naħseb illi fil-fatt din is-sistema ġudizzjarja ta' dawn eh, il-pajjiż għandha tirrispettaw wkoll id-drittijiet tal-bniedem. U apparti minn hekk jiena naħseb illi kif tafu il konsil tal-Ewropa qiegħed jitlob l pajjiżi l-oħrajn sabiex jimplementaw ir-riforma. U kif tafu l-Azerbajġan huma wkoll membru tal-Kunsill tal-Ewropa għandhom ċertu u ukoll fuq demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Huwa meħtieġ li aħna nitkellmu kontra din ir-repressjoni li qed naraw li ssir fl-Azerbajġan. Dan huwa pajjiż li għandu bżonn Eh, urġenti għal modernizzazzjoni jina naħseb li s dan it-tant għanna niqfu nitrattaw b'mod favorevoli dan il-pajjiż u għanna nwaqfu negozjati kummerċjali sadda tant nitolbhom sabiex tejbu is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Tajab, ma mela issa naddu għal proċedura KHDI, survival. Grazzi ħafna, jiena naħseb li huwa sewwa illi aħna niġġieldu favur drittijiet tal-bniedem kemm fl-Azerbajġan kif ukoll f'pajjiżi oħrajn li jinsabu f'sitwazzjoni simili għall-Azerbajġan. Naħseb illi waħda mill-persuni li kienu għedin iġildu favur id-drittijiet tal-bnidem għedin palissa jinżammu l-ħabs. U nasib li għasbissanna jkonna wieħed minn daw il-persuni li jkunu l-ħabs minħabba fek. Jiena nishtiq ngħid iżda fl-istess ħin illi l-Azerbajġan huwa stat pjuttost partikolari. Ir-Russja qiegħed hemmhekk jipoġġafna pressjoni u anke l-Iran dan huwa imsieħeb strateġiku importanti ħafna lina, ġifieri naħseb li rridu ngħinhom, speċjalment meta qegħdin nitkellmu fuq ehm, il-parti montanjuża tal-karba, jiena naħseb li aħna ma minniex biżejjed f'dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi ħafna sassur kummissarju, sur Mimica, jek joġbok. Grazzi ħafna signora President, membri onorevoli, ir-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azerbajġan huma importanti ħafna f'ċertu qasma huma importanti u ta' natura strateġika wkoll. Jiena nixtieq nitkellem fuq iż-żewġ affarijiet li jħasbuni b'mod partikolari. L-ewwel net aħna qegħdin Eh, nkunu xhieda ta' d-derjelazzjoni ta' situazzjoni ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem fl-Azerbajġan. Dola aħar ftit xhur kien hemm ħafna attivisti favur drittijiet tal-bniedem li kienu arrestati u mitfu għal ħabs bħala bħala parti mill kontrolli jtisir fu s soċjetà ċivili. Aħna qegħdin naraw li l-konflitt ta' karabaħijat jizdiet u koll. Għana edin naraw li kienem ksur tal-ftejim ta' waqfin mil-ġliet minn mindu kien iffirmat fl-1994. L-Unjoni Ewropea ila tgħid li hemm ħasba ħafna fuq dawn l-iżviluppi li qed isiru fuq il frontiera u mħazbin anka fuq is-sitwazzjoni ta' konflitt u fuq il-ħajsin ta' drittijiet tal-bniedem. Id-drittijiet tal-bniedem aħna tkellimna dwarhom ukoll mal-Azerbajġan fuq il-livell bilaterali. Kummissarju Füle, Segretarju Ġenerali, Sur Schmidt ukoll tkellmu mal-President Aliyev u mal-reprezentanti ta' soċjetà ċivili meta żaru Baku fil- dialogu tal-subija tal-vant. Dawn kienu kwistjonijiet li aħna diskutejna wkoll meta il-President Barroso kuf f'Ġunju. U um, aħna diskut dwar is-sitwazzjoni li sejra għallar aħna wkoll bdejna l-implementaw l gwida favur il-protezzjoni ta' dawn l-attivisti u aħna offrejna wkoll delegazzjoni sabiex noffru iktar protezzjoni dawn in-nies li għedin fir-riskju ta' persekuzzjoni aħna naħsbu li situazzjoni li għanna palissa fil-Azerbajġan jattmur tmur kontra il-valuri komuni tagħna Ewropej u kontra il-valuri wkoll tal-sħubija tal-Vant. tal tal tal sħubija tal vant Jiena naħseb li s-soċjetà ċivili għandna nħeġġu t-ġilet favur id-demokrazija u favur il-valuri. U rridu nkomplu infakru l-imsiba tagħna fl-Azerbajġan li l-aħjar mod ta' kif huma jaraw li kollom stabilità u prosperità fil-pajjiż huwa permezz li huma jkollhom demokrazija illi fiha jkun hemm partiti politiċi differenti u kollom ekonomija miftuħa wkoll. Jiena nixtieq illi naraw illi aħna l-relazzjoni tagħna mal-Azerbajġan tkun bazzata fuq bażi vinkolanti fuq il-livell legali għanda tkun ispirata fuq eh, minn valuri komuni u mill-drittijiet fundamentali u l-libertajiet fundamentali. Aħna diġà bdejna nnegozjaw ftejjim dwar subija strateġika mal-Azerbajġan dan huma passi importanti ħafna speċjalment fil-kontest tal-fatt li l-Azerbajġan jista' jgħinuna sabiex aħna niżguraw li jkollna sigurtà fil-provista tal-enerġija, aħna qegħdin naraw li fl-Azerbajġan għandna revizjoni tal konsil tal-Ministri u aħna naraw ukoll li fil-fatt qegħdin inqisu wkoll rekomendazzjonijiet tas soċjetà ċivili u tal-organizzazzjonijiet internazzjonali sabiex aħna nimplementaw dan kollu fil-impenn li qegħdin nieħdu fil kunsill tal-Europa ħankomplu nibatu messaġġi li partijiet interessati kollha fi spiritu ta' subija wara li smajna il- dak li ntqal fil-Kunsil tal-Ewropa, aħna qegħdin nistennew bil-ħaqqa li konna l-Kumitat Konġut bej l-Amministrazzjoni tal-Azerbajġan u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili fil-preżenza tal-Kunsil tal-Ewropa. Sfortunatament il-Kumitat ma ltaqax l-aħħar sitt snin, ġifiri din il-laqa tista' tkun opportunità importanti ħafna sabiex nerġgħu innedu mill-ġdid id-dialogu bejn l-awtoritajiet tal-Azerbajġan u s-soċjetà ċivili. Ningrazzjak ħafna, Sinjura President u eh, għawek huwa postok dal-waqt inti issa tiġi għawek floki. Grazzi ħafna. Għandi seba eh, seba mozzjonijiet jien irċivejt u nalaq dan il-punt. Issa naddu għal-punt li mis li għal-punt dwar il-Burundi b'mod partikolari kasta ta' Pierre Clever Bonimpa. Għanna s-sur Jurek, li suppost kollu jibda zda mux jgħet għawek, ma mela nibdew